eccezzjonijiet le mela dawn huma adottati. Signuri, Sinjura Loven sa 8 ta' Ottubru ġiet maħtura Ministru għall iżvilupp fi Svezja bekk eh, jiena nawgurala fil-pożizzjoni ġdida tagħha. L-awtoritajiet Svediżi għarfuni il-Sinjura Linnea Engstrom se tieħu post is Loven sa mit-8 ta' Ottubru il-Parlament skont regoli regola numru 4 jieħu nota ta' din il-bidla. U skont regola erba ta' regoli ta' preċedura bekk nieħdu għat tal-fatt li l-elezzjoni ta' Sinjura Linja Engstrom issir sa' 8 ta' Ottubru. Xtaqt narafkom ukoll li skont regola 3 paragrafu 2 membru jkun parti mill-parlament u jkollu drittijiet tiegħu sakemm ma jkun hemm oppożizzjoni kontra l-persuna u sakemm is-Sinjura Engstrom eh, tiddikjara li m'għandix funzjonijiet li jmorru kontra r eh, rwol ta' membru tal-Parlament Ewropew. Staqt narrafkom illi sa 18 ta' ottubru 2014 is-Sur Johan von Offerfeld ġie nominat Ministru tal-Finanzi fil-Belġu, eh, nifraħ lis sur Van Overveld u nieħu nota tal-fatt illi postu huwa vakanti millum. Sur Richard Sulik ħalla il-grupp ALDE u inaqat ma' grupp ECR u dana mit-8 ta' Ottubru. irċevejt eh, mill-gwe